voluti fil-proċess ta' Bologna sabiex niksbu din il-mira illi hija mira komuni. Grazzi. Nirringrazzja b'mod partikolari l-Kommissjoni tal-li zammet mal-ħina lokat għalija bekk nistaw temmu diskussjoni il-votazzjoni namlu għada fil-nofsija. S-seduta hija sospiża, inkomplu għada 13 ta' marzu, jum it-tlieta, mid-disa ta' filgħodu. Sa' 11 ta' filgħaxija bħallum. L-agenda ġiet ippubblikata u tistgħu issibuha fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Ellejli tajb il-kulħadd. Nista' nisuspendi s-seduta.